Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 20. Ek mela nibdew nkomplu il-seduta anzi u nħallu fejn nibdew minn fejn ħallejna fl-24 ta' Marzu il 20 11. Għaw xie kommenti dwar il-minuti illi tqasmu? Mela il-minuti issa ġew adottati. Nixtieq nagħmel għat ta' Ifakkarkom illi għaddew 25 sena mill-diżastru ta' Chernobyl u nfakru lil dawk li tilfu ħajjithom jew inkella għadhom qegħdin ibatu il-konsegwenzi ta' dak id-diżastru nukleari l-awtoritajiet sovjetiċi zammew l-informazzjoni dwar dak id-diżastru sigrita laqqas il-popli tagħhom stess ma għarfu bil-perikli li kienu jeżistu. U għalhekk kien diffiċli ħafna illi wieħed jiġielet kontra l-effetti ta' dak id-diżastru. Aktar tard Chernobyl sar eżempju ta' kooperazzjoni bejn il-pajjiżi konċernati u l-komunità internazzjonali. E kif aħna nfakru l-ġrajiet li seħħu f'Ċernobil, il-ħsibijiet tagħna huma wkoll mal-popolazzjoni tal-Ġappun li qegħdin jiġġieldu issa wkoll biex jagħmlu tajjeb għall effetti negattivi tal- terremotu tal-tsunami u mbagħad il-diżastru nukleari hemmhekk ukoll. Aħbar kera oħra 96 persuna nqatlu sena ilu fil-diżastru tal-ajru fi Smolensk inkluż il-President tal-Polonja u 18 il-membru parlamentari Pollak. Wieħed kien fil-fatt se jsir membru tal-Parlament Ewropew ħafna minn dawk li inqatlu kienu uffiċjali olja pollakki u ħafna uh, kienu jafu l persuni hawnhekk f'dan f'din il-kamra jiena kont naf nofs il-persuni li kienu fuq dak l-ajruplan. Għadu mhux magħruf eżattament xi kawża dan l-inċident u għadna qegħdin nistennew aktar informazzjoni dwaru. il sibijiet tagħna imorru wkoll ma dawk uh, eh, li għadhom qegħdin ibatu l-konsegwenzi ta' dan l-inċident ukoll. Il-Parlament Ewropew huwa imħasseb dwar il-ċaħda mill-Qorti Suprema eh, tal-Istati Uniti għall-applikazzjoni ta' Sir Troy Davison biex tiġi posposta il-pena tal-mewt. Jena namel appell għall-autoritajiet fil-istat ta' Georgia fl-Istati Uniti biex jipposponu din is-sentenza li ġiet imposta mis-Sur Davis u jbidluha minn sentenza għal mewt għal sentenza ta' priġunerija għal ħajtu. Mħazbin ukoll dwar dak li qed isseħ fil-Ivory Coast minn flok ma ġabet paċi u prosperità l-elezzjoni hemm f'dak il-pajjiż ġabet iktar violenza Sul Bakboa jrid jaraf il-riżultati tal-elezzjoni u iċedi il-poter. Nappellaw l żewġ partijiet biex ma jwettqux atti violenti kontra l-soċjetà ċivili bżon li jisir kollu li u possibli biex ma jkomplux jinqatlu nies innoċenti u dawk li huma ħatja li jkunu wet u rejati uh, eh, jinġabu qoddim il-ġustizja. L-Parlament Ewropew se jagħmel ħiltu biex jiżgura illi dan iseħħ. Fl-aħħar Eh, kontwetkom illi ninformakom dwar il-kas ta' korruzzjoni minn ċerti membri tal-Parlament Ewropew, irrid ngħidilkom illi l-ħamis li għadda wara laqa tal-konferenza tal-presidenti intom irċevejtu ittra minn għandi li kien fija informazzjoni fuq dan il-kas. Aħna qegħdin nieħdu miżuri soda biex nabbozzaw kodiċi ta' kondotta għal l-interest groups u għal lobbyists kif ukoll għal membri tal-Parlament Ewropew. Il-buro jiltaqa il-lejla fis-sitta nofs ta' filgħaxija u eh, waqt din il-laqa se jiddiskutu din is-sitwazzjoni u jaraw kif se jimxu. Sur Nicholson xta' intervjeni. Grazzi, Sur President. Jena nishtiq nieħu moment biex eh, nirriflettu dwar til illi sar fl-Irlanda ta' fuq ta' kontestabli tal-Pulizija illi kien sejjer biex jagħmel xogħlu kien għadu kif laħaq fil-fatt kif eh, daħal fil-Pulizija rrid ngħid illi fit-22 sena eh, f'din il-Kamra kemm il-darba kelli nikkondanna dawn l-atti terroristiċi u jiena kont uh, minn għalija illi għatma kien se jkolli l-opportunità jew l-sfortuna illi namel xaħġa bħal din għat iktar. Imma rrit illi il ħsibijiet tiegħi huma mal-familja ta' dan ir-raġel li kellu karriera u kellu ġejjieni qudiemu. U rritnajt ngħid ukoll li huwa ċar li dan kien attakk fuq ir-reġjun tiegħi sabiex ikun hemm iktar instabilità il-maġġoranza tal-persuni fl-Irlanda ta' fuq qatt ma jridu jmorru lura dak illi diġà għaddew minnu fl-modi. Il-poplu bata ħafna u naħseb illi din il ġraja ġabet ġabet il-lom ħafna tifkiriet korroħ Nibbatu l-kondoljanzi tagħna lill-familja tal-dan il-kontestabli tal-pulizija u eh, nuru solidarjetà tagħna mal-persuni kollha li jgħixu f'dan ir-reġjun. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa rrit ngħidilkom illi jiena ħriġt stqarrija fuq dan il-kas il-biraħ fil-ħodu biex nikkondanna dan lat il-persuna konċernata, il-vitma kienet eh, kien raġel zazuħ u nittama tassew illi l-Irlanda ta' fuq tkun tista' tkompli tgħix fil-paċi kif kienet qiegħda tagħmel dan l-aħħar. L-istqarrija li ħriġtina tistgħu issibuha fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Signora De Bruyne. Sur President, Ron in Atel Batak eh, folmaja fil-kostituenza tijaj. Għadu kien għadu kif daħal fis servizz tal pulizija u Atel Din ovvjament kienet daqqa taħarta mhux bissa liħim anki għall familja tiegħu u għall proċess tal-paċi fil-kostituenza tiegħi dawk illi u dan ir-reat qegħdin jippruvaw ixxekklu dan il-proċess tal-paċi waħna ma rridux illi jirnexxilhom nixtieq nirringrazzja lill President tal-Parlament illum tal-li diġà esprima l-kondoljanzi tiegħu u dawk tal-Parlament lil familja ta' Ronan Ke u nixtieq ukoll naqsam il-kondoljanzi tiegħi ukoll magħhom u nikkundanna dan l-att barbaru. Sur President, l-ewwel net jiena rrid nirringrazzjak tal-li kondannajt uh, eh, dak li seħf fl-Irlanda ta' fuq il-biraħ u nirringrazzja l Sir Nicholson u Sr. De Brun li diġa primew il-kondoljanzi tagħhom. Aħna għom l poċ tagħna nasħiħ biex dak li huma responsabbli jinġeb jitresqu qoddim il dak kollha li huma f'sensihom fl-Irlanda ikkondannaw dan l-aġir barbaru. Grazie, Hafner. sur Ernst Strasser ċeda postu fil-Parlament Ewropew b'effett mill-24 ta' Marzu